Mux dawk li mendi li ma jaqawx taħt ċattat ta' Lisbona, ġifrina suġġerimenti jak naqbel maħaw l-istanda tkun għanna saħda. Iva, ħan rispondi il-parlament, il-departimenti tal-parlament għamluwa u tawa li li satejlu biss, ġifrina ġdida fjamanta li ġiet preparata minn dan il-parlament u jiena mal-ewwel sena għandkom ukoll Is-Sur Cassini. President, ovvjament id-deċizjoni tiegħek għandna nirrispettawhom, imma naħseb jekk mhix sejr żball li fuq dawn l-emendi li se jkun hemm riserva, dawn mhux se jkun ma jkollhomx jasmu xejn mal-Trattat tal Lisbona, forsi sejr żbaljena, imma jien ma jidirlix li l-Kummissjoni ta' Affarijiet Kostituzzjonali għandha dritt ukoll tagħmel proposti għal dawn il-tibdil tar regolamenti dan tagħmlu jekk jiġu suġġeriti minn eh, deputati jew tista' tagħmlu skont l-inizjattiva tagħha. Ġifieri, fil-kuntest ta' riforma ħafna ikbar ta' dawn ir-regolamenti u indipendentement ta', ta trattat ta' Lisbona, isna qed naraw li saru emendi f'aspetti oħra. Ma naħsibx li dan għandu jkun xi element li ma jġas tiġi aċċettat. Dawn l-emendi ovvjament l edja tagħhom huwa li jirrifletti l-ispirtu tal-Lisbona, ġifiri ċertu normi ta' natura teknika. Ħafna drabi qed isiru, jiġifieri qed jirreferu għall ispirtu Ejja niftakru ftit f'dan il-Parlament li sejmu ikun iktar b'saħħtu mal-Kunsill manki mal-istituzzjonijiet fil-Parlament stess, per eh, ovvjament aħna sur President nirrispettaw deċiżjoni li tieħu int, imma naħseb ma kienx hemm malfej eh, osservazzjoni bħal din nagħmluha. Grazzi. Grazzi. Mela, Kollegi, nirgrazzjakom. Is-sur Tabaġi. Sur President, dan id-debattitu qed naraw situazzjoni l-istorja tal-bidan il-Parlament Ewropew anki tal-Unjoni Ewropea dejjem aħna qed naraw li tant għaw tibdil li b'rapport wieħed mhux se naslu jiena is-Sur Corbett, is-Sur Martin nixtieq ringrazzjom daw kollha li parteċipaw fit dibattitu imma dba' ħafna affarijiet li jridu jiġu ċarati anki b'mod iktar legali fil-ġejjieni. Għandikom eżempju jiena sodisfatt nara li dan il-Parlament għamil dikjerazzjoni ċara biex ovvjament jappoġġja il-ċarter ta' drittijiet tal-bniedem. Ma nafu li hemm deroga. Ċifiri, għad baqa affarijiet mhux ċari għada fil-axija nitkellmu fuq eżempju minn daw drittijiet eh, ta' ċertu ilsna. Anki affarijiet u l-mija taħt l-akil komuniter Għalek, hemm l-adba affarijiet niċċaraw. Rridu nejdu li l-Charter ta' drittijiet fundamentali għanda turi x'se jkunu dawn id-drittijiet li jippermettu l-Parlament jew pożizzjoni. Għax, per eżempju, hemm il-liġijiet tal-lisna ta' Slovakkja, sur Orban ma mandux għalfejjiet li dan mhux ta' preokkupazzjoni Ewropea. Iva, sur President, jiena edha qoddimek bħala persuna demo demokratika li għandi mandat demokratiku. Mandat li li huwa l-istess għal dak kollha li ġew eletti f'dan il-Parlament. Jiena għadha qudiemek ukoll bħala persuna li niġi minn reġjun tar-Renju Unit li għadda minn ħafna problemi għax kien hemm min rid jeqret il-politika demokratika. Ġifirina l-aspettativi dak li qed nistenna jien għad-demokrazija huma għolija ħafna. Nistenna ħafna minn dan il-Parlament imma bħala l-ewwel mandat tiegħi bħala persuna eletta b'mod demokratiku qed nara li jiena kont eskluża mill-laqat tal-koordinaturi, mandi lebda vuċi laqqas fil-konferenza tal-presidenti u dawn l-affarijiet ovvjament tiġu diskussi jiena qed nara li qed tipprova ssib kaptu tagħhom imma jiena nappellalek sur President sabiex inti fl-aħħar eh, tamalaj tallaqhom dawn il-kwistjonijiet għax huwa importanti li il-mandat demokratiku tal-Parlament rispetta jiena sur President ukoll nappellalek biex inti tiltaqa' ma' dawk il-membri li mhux affiljati li huma demokratiċi li jixtiequ verament jaħdmu għal dan il-an. Grazzi, Sinjura. Is-Sur Brock. President, nirringrazzjak. Is-kollega tiegħi, Sur Martin. nafu li f'dan il-rapport għad ħafna affarijiet rridu nsibu tarfom, imma rridu ngħidu li bit-trattat tal-Lisbona il-Parlament Ewropew se jsir parlament iktar b'saħħtu demokratiku bid-drittijiet kollha u wasalna fl-aħħar biex niksbu dawn id-drittijiet. Il-membri, il-komitati u l-gruppi politiċi irnexxielhom jaslu. Tant qed nara issa sinjali li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-bureaus, fil-konferenza tal-presidenti, jisna qed ngħidu li ma rridux il-kumitati jisna marridux ninkomplu nikoperaw bejn il-Kumitati ta' dan il-Parlament u l-Kumitati tal-Parlamenti Nazzjonali. Isna marridux il-kooperazzjoni iktar. Jina naħseb l-laqat tal-Parlamenti Nazzjonali eh, naraw li mux il-President il, il, il jiġi mistieden imma l-Viċi President jina naħseb li mux ija mux, mux l-nis li jaħdmu l-parlament li jridu jiddeċidu d-deċizjoni tagħna mhux tajba jew le, imma sta għalina li niddeċidu bil-maġġoranza. Isem biża li niltaqgħu aħna il-deputati Ewropej mad deputati tal-pajjiżi differenti. Isom eh, qed nitkellmu hawnhekk xi ħaġa bil-maqlub fuq xi ħaġa bil-maqlub. Grazzi. Mela, fuq dan ir-rapport ta' Sur Martin naħseb il-Parlament Ewropew qed jieħu pass importanti eh, fl-isfond ta' Trattat ta' Lisbona kif se jiġi implementat. Naħseb li huwa tekst ċar li jisemmi regoli u jaraw eżatt jiqis l-emendi li sejtlu fis-seħ minħabba trattat, dak li għandu xaqsam mal-budget u anki l-ekwilibrju fil-Unjoni. Nixtieq nisbitkom l-attenzjoni fuq il-proċeduri u anki reviżjoni tat-trattat ir-rwol ta' dan il-Parlament naraw ukoll it-tibdil li se jġib għall parlamenti tal-pajjiżi nazzjonali. Ġifri fej il-kompetenzi se jmorru il-Parlament Ewropew, se jkollu rwol iktar qawwi biex jati iktar il-ħam eh, mod demokratiku d-deċizjoniet li jittieħdu. Naħseb dawk l-emendi li mandom xjaqsmu mar-rwol nħalluhom ftit tajjeb, eh, tajba din l-edja biex nieħdu approċċ iktar sistematiku sabiex ir-regoli ta' proċeduri ninkunu sonu għom kif imiss. Madonna kollu hemm ċertu punti li forsi wieħed jista' jneħħi jneħħihom qed nitkellem fuq il-lemendi li jitkellem dwar l-osservaturi Mżon, zom u d-majnejn dawn osservaturi jkunu nies li xorta ġew mażula bil-poplu kienu kandidati li ġew eh, ukoll nis li kienu eletti. Grazzi ħafna. Essur Paolo Rangel. Minuta u nofs, grazzi ħafna President. Jena xtiq nibda billi ngħid. Ovvjament nifra Essur sur Essur sur Martin, il-rapporters. U bħala membru tal-EPP u peress li kont involut fl-emendi, nixtieq ngħid li hawnhekk iktar kwistjoni taħraq għadna ma semejniex. Ovvjament, il-Parlamenti Nazzjonali, il ovvjament ir-wol tagħhom toħroġ ukoll mit-Trattat ta' Lisbona imma demokrazija fl-Ewropa ovvjament għandha titkellem fuq il-Parlamenti Nazzjonali. Dawn għandhom x'asmu jista' jkollna leġittimità eh, doppja dawn iż-żewġ ruoli insaħħu d-demokrazija, demokrazija li toħroġ mill-Parlament Ewropew u l-mekkanizmi tiegħu il-possibilità li dan jilleġifera u mbagħad permezz tal-kooperazzjoni demokratika mal-Parlamenti Nazzjonali permezz ta' odda diversi. Għalhekk jiena naqbel kompletament mal-proposti li smajna ma naqbilx mal-kollega li qal li emz li nħallu l-introduzzjoni fuq il-rabta mal-Parlamenti Nazzjonali għal darbohra, ma naqbilx ma dak li għalek. U proposta ta' Sur Broku Saja fuq il-kowzak naqbel ukoll u jiena naqbel fuq il-dipartimenti differenti tal-Parlament. Grazzi ħafna. Iva, għawnek qed naraw eh, verament tibdil fin-natura tal-istituzzjonijiet Ewropej u anke l-kapaċità eh, tagħna sabiex fl-aqsar żmien ikonna l-strumenti eh, leġislattivi li huma propji ta' dan il-Parlament sabiex nkunu nistgħu nużawhom biex nisfruttaw ukoll in-normi eh, skont il-Trattat tal-Lisbona. Għalhekk jiena naħseb li dak li qed nittrattaw hawnhekk b'ċertu paradoss huwa li nsaħħu d dimensjoni federali kif ukoll id-dimensjoni sussidjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa fattur li se jiddeċidi l-futur tagħna. Fil-fatt aħna jisna ma tantx f'din il-fażi tajna daqshekk każ ta' ċittadin pala persuna ġifiri li jibqa' wkoll iċ-ċentru tax-xogħol tagħna ħan nispjega. Il-livell ta' armonizzazzjoni huwa wieħed tajjeb. L-Ewropa hija importanti fil-ħajja ta' ċittadini tagħna. Imma il-persuni, il-familji u l-gruppi ma għomx fiċ-ċentru tagħna ħafna drabi aħna strumentalizzajna s sussidjarita l-istess istituzzjonijiet. għalek Meta nitwet jitkellem fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif insibu wkoll fuq il-ċarta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, hija iktar minn qatt qabel importanti. Hemm bżonn li tiżgura li jkun li dawn il-proposti tal-liġijiet li se jiġu eżaminati mill-parlamenti jirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ah, dan huwa l-punt tatlu għall-istituzzjonijiet li jiggarantixxu u mhux ikunu qishom jiddeċidu huma ċittadini. Grazzi ħafna. One minute. Għal minuta l-kellim li jmiss. Grazzi, President. Eh, Nishti eh, nerġa' nsemmi l-ammessibilità tal-mendi li semmew qabel. Jiena nissuġġerixxi illi tisimaw missur Cassini u ma naħallux deċiżjonijiet dwar it-trattat li eh, fidejn eh, eh, ċertu nies il-Parlament għandu sovranità f'dan ir-rigward u għalhekk nappella għalhekk biex tuża il-seta tiegħek taħt il-regoli ta' proċedura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 Jina nishti eh, nirrepeti dak għal sur Mendes de Vigo, il-sur Cassini għandu raġun u bravo ħafna f'dawn l-affarijiet, emmendi illi mandom xejn xaqsmu ma Lisbona. U eh, għal-kamina nista naċċetta ċertu emendi huwa aħjar li jċertu affarijiet niddibattuhom qabel ma nivvutaw fuqhom. Eh, xejn muqet iżom eh, l-istati membri mill jiġu bi proposti eh, per eżempju Fir-rigward anka tal-buro, jina mux bil-fors naqbel mal-proposti ma ma jfissirx li l-membri ma jistawx iġibuhom dawn il-proposti. Issa dwar ir ruol tal-parlamenti nazzjonali dawn ma jaqgħux taħt il-Lisbona, però sur Kastini għandu raġun li jgħid li iva għandhom relazzjoni mal-implementazzjoni tal-trattat tal-Lisbona. U għalhekk jiena nixtieq li inti tgħid li dawn l-emendi ikunu amessibli aċċettabbli. Eh, u fir rigward ta' affarijiet oħra però li m'għandhomx xesmu ma' trattat ta' Lisbona ma nix nivvotaw fuqhom din il-ġimgħa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jgħid il-President hawnhekk wasanna fit-tmiem id-dibattitu tagħna. Nistaw eh, nalqu għalhekk is-sezzjoni tal-lejla u nfakkarkom illi